dibattitu fuq il-regoli uniformi għal riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċertu ditti tal-investiment fil-qafas ta' mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni u font uniku għal riżoluzzjoni tal-banek. Dan huwa ir-riżultat tan negozjati. Sinjuri, nixtieq ngħid li mhux se jkun hemm il-proċedura catch the eye f'din dan id-dibattitu u mhux se jkun hemm l-opportunità għal blue cards ma nafx għaliex, iżda dik id-deċiżjoni li ttieħdet. Issa naslu għal kellima tal-gruppi. L-ewwel net għal PPE l-Onorevoli Vortman Call. Grazzi ħafna, Sur President aħna inħossu sens ta' urġenza biex nalqu l-Unjoni Bankarja qabel l-elezzjonijiet parlamentari tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna illum irridu nikkonfermaw il-mandat tagħna b'saħħtu unit maqut fuq in-negozjati tal-SRM. Mandat li diġà ġi votat maġġoranza kbira mill-kumitat kompetenti tagħna. Dan il-vot fil-plenarja għandu iservi ta' dbezbiza l-Kunsillu koll U kienem dibattitu nhar it-tlieta wkoll fejn mm, konfermajna li aħna maqogħdin bejnietna u il-deputat Prim Ministru Grik ukoll preżenti. U dan turi l-importanza li il-Presidenza Griga tagħti lil din ir-riżoluzzjoni. U turi li hemm rieda li naħdmu flimkien mod kostruttiv fuq ftehim. Iżda l-Presidenza Griga ma tistax tinnegozja jekk huma ma jkollhomx mandat min-naħa tal-Ekofin u hemm urġenza ċara is-swieqedin iħarsu lejna. U hemm bżonn li l-affarijiet nagħmluhom sew mill-bidu. Aħna meta eh, negozjajna il-pakkett ta' stabilità u tkabbir, aħna tkellimna dwar nuqqasijiet istituzzjonali, aħna mxejna lilin mill-gvernanza tajna aktar oġġettività. U fl-aħħar aħna il-koll bilna li dan wassal sabiex is-six-pack kien, kien eh, ftejim kredibli u tajjeb. Iżda issa l-Kunsill qed jissuġġerixxi l-kontra li deċiżjonijiet eh, kruċjali fuq il-banek li qegħdin ifallu f'idejn l-istati membri u ma nistgħux nifmu dan kif ħajwassal għal teħita deċiżjonijiet oġġettiv effettiv u effiċenti. Aħseb wara kif ħajaħdem dan meta bank irid ikun hemm riżoluzzjoni ta' bank fi żmien 48 sija. Dan jista' jimmina wkoll b'mod serju l-applikazzjoni effettiva tal-odot riżoluzzjoni. Aħna rridu nassiguraw li il-bejlin tkun applikata sabiex nassiguraw li l-azzjonisti u l-investituri rridu jħallsu iżda jrid jiġi applikat ukoll mod indaqs lil banek li qegħdin ifallu, irrispettivament mill-stat membru fejn joperaw. Trattament indaqs anka dwar l-aċċess għal fondi meta dan ikun meħtieġ, hemmhekk ukoll il-pożizzjoni tal-Kunsill hija nieqsa għaliex il-fond għal darboħra huwa imkisser għal kompartimenti nazzjonali. U dan jista' jsaħħaħ il-rabta bejn l-istati membru l-banek flok inneħija din ir-rabta. Aħna ma nifilħux li dawn situazzjoni jiġru, il-fond waħdini irrit jibda jaħdem mill-bidu ta' l-sarem. U dan permezz ta' mutualizzazzjoni kemm jista' jkun malajr tad dazzi tal-banek flok 10 snin ta' kompartimenti nazzjonali u faċilità ta' self hija meħtieġa propru għall-istess raġuni. Il-Kumitat Ekonomiku Monetarju vota favur SRM wieħed. Font li verament huwa wieħed fejn jista' jkun hemm riżoluzzjoni ta' bank fi żmien eh, eh, weekend. U sistema fejn il-banek irridu jħallsu u aħna verament irridu inħarsu minn ħalla it-taxxa milli kollu jerġa' ħallas biex jisalva dawn il-banek. Il-Kunsill introduċa ftehim intergovernamentali. Ftehim temporanju Iżda dan qed narawh b'riserva kbira għaliex aħna ma nemnux fis-soluzzjonijiet intergovernamentali sakemm ma nkunux konvinti li assolutament hemm bżonn li nwettqu ir-rekwiżiti kostituzzjonali. Kif ukoll sakemm inkunu konvinti li din hija xi ħaġa legali. Jiena sa ċertu punt nifem it-ħassib eh, kostituzzjonali tal-Stati membri fuq it-trasferiment ta' kontribuzzjonijiet mill-banek għal Fond Ewropew Iżda aħna ma nistawx naċċettaw ftehim intergovernamentali li jineħħi elementi kruċjali oħra tal-SRM u jħalli dan fidejn l-Istati membri. In-negozjati jisiru għawek f'din il-Kamra u mhux fil-Kunsill, it-trialogi mal-President Grek u mal-unika mod kif nistgħu ninnegozjaw għal dan il-Parlament u jena nishtiq nilqa il-kontribuzzjonijiet ta' għajnuna minn il-Komissarju Barnier waqt id-dibattitu li kena nar tlieta. Dan għaliex il-proposta inizjali ta' SRM hija l-bażi tajba. Turi l-aħjar mod kif nistgħu nimxu qoddim, kif ukoll aħna verament nemnu fuq l-insistenza tiegħek ta' sistema kredibbli li taħdem u aħna nittamaw li intom ta inti taqbel maħna li ftejim huwa urġenti iżda ma jistax isir skapitu ta' kollox. Il-priorità ewlenija għal PPE f'dawn l-aħħar xhur ta' dan it-terminu huwa li nagħlqu l-Unjoni Bankarja. U l-SRM huwa l-aħħar ġebla li rridu innedu. Rridu nerġgħu nagħtu l-kredibilità biex nassiguraw sistema finanzjarja soda u stabli u li kunem aċċess iżjed faċli u aħjar għal negozju għal djar tagħna għas-self kif ukoll li jkun hemm ċertu depożiti mill-banek li qegħdin ifallu. L-Unjoni Bankarja neċessarja biex nerġaw niksbu il-fiduċa u naġlu l-rkupru ekonomiku. Aħna konxi ta' responsabilità kbira li għanna fuqna, aħna rridu li naslu għal-ftejim. Issa ħanivvotaw fuq dan id-dossier biex niksbu għan wieħed importanti li nibatu sinjal b'saħħtu ta' unità. Id-direzzjoni li qbilna fija fil-Komitat fil Ekonomiku Monetarju ħaj kollu l-appoċ ta' din il-Kamra. Aħna ma ċaqlaqniex il-pożizzjoni ta' negozjati tagħna, aħna sempliċiment irrepetejna l-opinjoni tal-ikon f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Iżda aħna mhux qed nagħlqu l-ewwel qari tagħna, aħna għadna tinżommu l-bibien miftuħa u dan għandu jservi biex iqajjem ftit il-Kunsill. Il-Parlament ġawwa lest li jaġġel ftit dawn in-negozjati sabiex niksbu ftejim qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Aħna ħankunu sodi iżda kostruttivi fin-negozjati tagħna, iżda ma nistawx naċċettaw kwalunkwe ftejim Il-konklużjoni tal-Unjoni Bankarja IVA hija xi ħaġa importanti ħafna ma rridu nagħmluha kif suppost. Grazzi. Grazzi ħafna Onorevoli Vortman Cole. Issa naddi l-kelma lill-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi lill-Onorevoli Swoboda. Grazzi, Sur President, Kummissarju, kollegi. Il-messaġġ tagħna huwa wieħed ċar minn il-gruppi politiċi tagħna. L-ewwel irridu soluzzjoni. Iżda mhux is-soluzzjoni li propona l-Kunsill din mhix aċċettabbli għalina. Minn barra dan irridu deċiżjoni kemm jista' jkun malajr għal mandat tal-Kunsill. Jekk il-Kunsill joħodha bis-serjetà, mela issa għandhom jaġixxu kemm jista' jkun malajr biex jagħtu l-mandat tan-negozjati. Jekk tħarsu lura għal żmien meta l-Kunsill Ewropew iddeċida li aħna rridu li konna Unjoni Bankarja, U jekk inħarsu li xur kollha li għaddew sissa, miex ir-responsabilità tagħna, mhux tort tagħna li qatt m'għandniex l-Unjoni Bankarja, huwa tort tal-Kunsill. Għax e, għażżinin u ma jridux soluzzjoni. Sur żoba ta' interrompi l-President, stenna sekonda. Hemm xi problema? E, jider li il-kanal Franċiż ħireġ mill-Ġermanis U Sur Langan qed jgħid li qed jisma' l-Franċiż flok il-Ġermaniż. Għandna problema ta' teknika. Das ist das Problem, dass der Rat nicht da ist. Das ist das größere Problem. Fil-fatt, il-problemi ikbar għax il-Kunsilla qasuma preżenti. Fuq xed nitkellmu fuq il-preżenza tal-Kunsill? Iva. U inti diġa semmejta fl-ewwel parti. Mela, issa qed jaħdem Is-sur Langen issa reġa' kontent għax qed jisma' l-Ġermaniż. Nista' ngħidlu bil-Ġermaniż mela. Mela, x'inhi l-problema reali? Il-problema reali għalina hija din. Il-Kunsill ma jaġbux li l-istituzzjoni reali Ewropea, l-Parlament u l-Kummissjoni, dejjem qed ikollhom aktar influenza u setta fuq kwistjonijiet Ewropej li ħaġa stramba x'inhija kwistjoni Ewropea u dejjem qed naraw aktar eżempji fejn il-Kunsill, il-Ministri jgħidu le le le iva forsi nistgħu naqblu fuq is-sustanza maħna rridu nagħmluha. Aħna l-Ministri. Iżda rridu nispjegaw liċ ċittadini tagħna u l-udjenza li qed taraw ġew stess li dawn id-deċiżjonijiet ħafna drabi mhumiex effiċenti għaliex biex wieħed jasal għal ftehim fil-kunsill anke jkun ma biss 28 u ħafna iżjed diffiċli milli tasal għal ftehim hawnhekk Eh, fil-Parlament fejn għandna voti ċari u kooperazzjoni tajba. U l-proposta tal-Kunsil miex effiċenti u għalhekk nirrifjutawa. Issa il-Kunsil għażel bażi legali li forsi hija tajba. Imma fl-aħħar mill-aħħar din kienet deċiżjoni politika għaliex bażi legali oħra li tagħti verament uża verament il-metodu komunitarju tagħti lill kummissjoni u l-Parlament ruol akbar ukoll hija bażi legali tajba. Mela għalfej għażlu l-bażi legali tal-kooperazzjoni intergovernamentali għaliex irridu jżommu l-influenza nazzjonali. Iżda s-sistema bankarja m'għadix sistema eh, nazzjonali hija sistema Ewropea ta' banek għalhekk għandna bżonn riżoluzzjoni Ewropea u mhux soluzzjoni nazzjonali. Tini net, Irridu nispjegaw li ċittadini tagħna li l-Unjoni Bankarja mhix ħaġa għall-banek, l-Unjoni Bankarja hija xi ħaġa għaċ-ċittadini. Iċ-ċittadini li forsi qed jibżaw li ħajjit il depożiti tagħhom, ċittadini li qed jibżaw li mhux ħajkollhom kreditu, mhux ħajkollhom self, jew inkella li jkollhom problema meta tfalli bank. Għalhekk irridu nispjegawlhom li forsi l-Unjoni Bankarja mhix l-aħjar espressjoni iżda dan huwa proġett għaċ-ċittadini u mhux għal banek u għaliex huwa importanti li jkollna soluzzjoni Ewropea qawwija. Aħna diġà minn isset naraw jekk qed naqra sew il financial Times, per eżempju fir-Renju Unit, onorevoli Callahan, diġa' qegħdin jippruvaw jaqbżu xi ftit mir-regoli eh, li ddeċidejna per eżempju fuq riżoluzzjoni tal-bonds. Hemm spekulazzjonijiet ġodda li qed isiru diġà qed tiġi appoġġata minn eh, awtoritajiet ola forsi anke legalment hija tajba, imma bażikament biżna lan tar-regoli tagħna. U dak li qalet il-kollega Vortman Kol, Iva, issa huwa żmien li konna soluzzjoni li ma tpoġġix pis fuq minn ħalla it imma fuq il-banek infushom. Issa palma qed. Imma kan ismu mhux wieħed tajjeb il-proċess huwa wieħed twil biex naslu għal deċiżjoni. Għalhekk hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa dwar il-mekkaniżmu. Aħna konna kuntenti ħafna li l-Kummissjoni tiddeċidi fl-aħħar mill-aħħar jekk riżoluzzjoni ta' bank ix neċessarja jew le. Idea tajba li mor lura għal dik is-soluzzjoni. Għall-inqas irridu nsibu soluzzjoni aħjar mill-li għandna issa. Is-soluzzjoni għandna bħalissa b'dan il-proċess ikkomplikat hija komplikata żejjed isek joħroġ nar u tmur għand il-kunsil biex tajdu ma nistgħu nagħmlu ħaġa xem nar. Jew inkella tmur fil-kamra tal-emerġenza, trid toqgħod tmur għand il-kunsil amministrattiv tal-isptar biex tara jekk għandek x xi ħaġa biex tgħin il xi ħadd li qiegħed l-emerġenza. Le, trid tkun tista' taġixxi immedjatament. Għalhekk hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa fuq din il-kwistjoni u rridu naħdmu b'mod deċiżiv. Tinenet fuq il-perjodi ta' żmien periodu ta' 10 snin huwa twil wisq biex nwaqfu font li xaktax jista' jkun li biswa biżejjed. Iva hemm ċertu argumenti li jekk naqqas il-perjodu għal ħames snin, pereżempju li huwa raġonevoli. Mela, ċertu banek f'pajjiżi iżjed dajfa ħajkollhom ħalsu iżejjed, ħajkun pis addizzjonali fuq il-banek. Għalhekk għall-inqas se jkonna backstop, backstop viabli il banik jistaw kollu jmorru fis-suq tal-kapital bil-garanziji fil-bank, imma jekk il-font jistax imur lil-suq tal-kapitali biex ikun jista' jlaħħaq ma' dak li hemm bżonn. Dawn huma iż-żewġ kwistjonijiet ewlenin li verament għandna bżonn insolvu mal-Kunsill. U fl-aħħar mill-aħħar, jiena l-ewwel nixtieq nirringrazzja lit-tim tan-negozjati. Jiena għandi fiduċa sħiħa f'dan it-tim għaxet nara għaqda u pozizjoni qawwija minnaħa ta' tim ta' negozjati. Ma taqblux? Ma taqbilx li dan huwa tim b'saħħtu? I. Għandkom taqblu. Iżda, it-tim tan negozjati għandu jkollu pożizzjoni ċara, il-pożizzjoni tal-grupp politiku tagħna li ma jkonniex soluzzjoni u aħjar mill-li konna soluzzjoni ħażina, aħna maħniex lester naċċettaw kwalunkwe soluzzjoni sempliċement biex ikonna soluzzjoni kemm jista' jkun malajr. Għax jekk ikonna soluzzjoni ħażina, ikun aħjar, hawn ikun diffiċli mbagħad li jkollok soluzzjoni aħjar. Aħna eh, dak naħsbu bħala grupp demokratiku, l-Kunsill qed nitolbu li ikonna mandat kemm jista' jkun malajr indirizzaw lil kunsil kemm jista' jkun malar toqgħodux tistennew il-17 u 18 ta' frar għamlu għal ġimgħa d-dieħla hemm bżonn negozjaw il-mandat ma' l-pożizzjoni tagħna hija ċara. Irridu soluzzjoni iżda aħna maħniex lesti li naċċettaw soluzzjoni ħażina. Għaliex għalina fl-aħħar mill-aħħar l-ebda soluzzjoni hija aħjar milli ma jkun milli konna soluzzjoni ħażina. Grazzi. Grazie ħafna, onorevoli Svoboda. Issa għal għalde L-Onorevoli Verhofstadt, Sur President, l-ewel mistoqsija li xtiq inqajjem huwa fejn l-Kunsil? Fejn l-Kunsil f'dan id-dibattitu qed nibatu messaġġ mhux lis sur Banjer għaliex is-Sur Banjer jappoġġana 100% u aħna għandna l-istess opinjoni bħalu. Aħna għandna messaġġ għal min? Għall-Kunsil. Kunsil fejnu? mux għal-medja, sur Kalahan, inti tagħmel għal-medja x'inti kontra forsi l-Unjoni Bankarja din nisa nifhimha. Iġri inti intervjeni u koll, imma l-presidenza miex għaw. U ma jridu jiprezentawna proposta ġdida. U l-onorevoli Svoboda għandu raġun, mhuwiex aċċettabbli li issa għandumu. Xin id-data tal-ekofin li sur, sur Barnier? 17? ta' frar? Qabel ma jista' jkollhom mandat ġdid. 14 il-ġurnata, ħanitilfu 14 il-ġurnata? Għal darboħra ġifiri apparti xur xhur kollha l-oħra li tlifna għaliex il-Kunsill iddeċieda fuq l-Unjoni Bankarja f'Ġunju tal-2012 u illum Aqqas huma biss kapaċi li jiddefinixxu mandat ġdid sabiex in-negozjati mal-Parlament jistgħu jimxu qudiem għaliex ejja nkunu franki hawnhekk. Aħna diġà qedna kemm il-darba li l-proposta tal-Kunsil ma kienx ċaċċettabbli u għandna bżonn waħda ġdida. U l-iżjab punt drammatiku hawnhekk huwa li inna sitt snin Sitt snin ilu bdiet il-kriżi finanzjarja, sitt snin ilu. U għat m'għandniex soluzzjoni għal kriża bankar, kriżi bankarja. L-Amerikani mill-ewwel għamlu xi ħaġa fi żmien sena wara l-bidu tal-kriżi finanzjarja għamlu rikapitalizzazzjoni tal-banek u solvew il-problema. L-Iżvezja x'għamlu wara l-kriżi ehm, bankarja u tal-proprjetà mill-ewwel għamlu xi ħaġa, il-Ġappuniżi stennew 15-il sena u dan u wassal għal staġnar ekonomiku twil. Għalek jina, Sur President, nishtiq nistaqsi, nitlob fisem il-Parlament, Parlament maqut, li għandek verament ħedġeċ li l-Kunsil ibat itra l-President tal-Kunsil biex tajtlu li miex aċċettabli għalina. U li aħna nitolbu sabiex huma jaġlu l-negozjati tagħhom fiħdan il-Kunsil sabiex jiġu qudiemna b'mandat ġdid. Issa, it-tieni punt fuq il-veloċità, il-veloċità li qed naraw fil-proposta tal-Kunsill. Din hija proċedura twila ħafna ehm, karozza li mal-kem tiflaħt iċċaqla meta fil-fatta u għek għanna bżon ta' Ferrari biex inkunu nistgħu nsolvu problema fi żmien weekend. Issa fuq il-bażi legali palma tafu jiena naħseb li hemm bażi legali waħda biss li hija tajba eh, l-artiklu 114 għaliex minħabba il-flus, il-kontribuzzjonijiet dawn huma kontribuzzjonijiet privati, mhumiex il-kontribuzzjonijiet huma eh, il-kontribuzzjonijiet tal-banek aħna ma rridux nużaw il-flus pubbliċi. Iġviri, l bazi legali għal-artiklu 114 ma jinnġismajt li hemm xi nies li huma lesti li jagħmlu bil, li jagħmlu kompromessi Forsi jkollna anka sunset clause f'dan il intergovernamentali sabiex fl ħar mill-aħħar sistema kollha kemm jinbagħad iżjed tard eh, segwi wkoll fil-liġi komunitarja. Imma aħna hekk nagħmlu soltu jekk ma naqblux mal-Kunsill ngħidulhom iva tistgħu tibdew b'dik is-sistema fi żmien sena sentej ħames snin dan kollu jrid jaqa' eh, fil-liġi komunitarja. Dan jista' jkun ir-riżultat. Tajba din E, forsi aħjar minn IGA għal kumplament tal-eternità, imma jgħajdu l-Kunsil biex iżommu mal-1-1-4. Jekk il-Kunsil, e, il-servizzi legali tal-Kunsil, fl-imkien ma' servizzi legali tal-Kummissjoni u tal-Parlament, jekk it-tlet servizzi legali edin jgħajdu l-istess ħaġa, miraklu. Għax is-soltu servizzi legali dejjem għandhom opinjoni differenti minn xurxin, imma l-darba għandna l-istess opinjoni. Huwa biss għaliex pajjiż wieħed ti opponi, edin naraw din sistema intergovernamentali għal dar boħra barra mit-trattati. U dan għandu effett negattiv u konsegwenzi negattivi assetat tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Verhofstadt. Issa għal eh, ħodor l-Onorevoli Kon Bendit. U savez, uh... Guy Verhofstadt a raison depuis juin 2012. Kollegi, sur Verhofstadt iva għandu raġun meta qal l dinna ila għaddejja minn ġunju tal-2012 il l-Konsil qed jagħmel dan. Jafu sew il-parlamentu, jafu li jekk jisfurzaw il-parlament ġifiri jikseb il-limitu, jafu ġifiri eh, li qed jippruvaw jisforzawnek fl-aħħar sija nieħdu deċiżjoni kif dejjem jagħmlu waqt id-dibattitu tal fuq il-budget huma jafu li uh, tippruvaw jarraw jekk il-Parlament ħajaċċetta mbagħad eh, tliet snin oħra, ħames snin oħra, 20 sena oħra for kif għalgi nerġgħu naraw jekk nistgħux nagħmlu xi ħaġa oħra iktar qed uh, inqarbu l-elezzjonijiet iktar ma' situazzjoni ssir komplikata kemm jekk qed nitkellmu dwar artiklu 114 jew forsi artiklu differenti ma' hawnhekk sinjura mhux qed nitkellmu dwar fondi pubbliċi. Il-Ġermaniżi għandhom jieqfu milli eh, għajmu din il-kwestjoni għax il-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża ma m'għandix tindaħal hawnhekk qed nitkellmu dwar fondi privati, banek eh, privati, inti ħatajdli li li Deutsche Bank, naf li dan għandu l-isem ta' Deutsche Bank, inti ħatajt li Deutsche Bank ħam għamil dan il-kummerċ fl-Europa uh, kolla u hemm l-ikbar liq li qed isir fil-Ġermanja inti ma tistax tattija jnejna mill-verità tista' inti tajt dan il-gdibt li ċittadini u koll mux qed nitkellmu dwar il-ħarsin tal-fundi pubbliċi imma qed nippruvaw noħarġu bi mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni u għalhekk l-istati membri mhux qed vera huma favur dan il-mekkanizmu għalhekk il-Parlament irid ikun ċar ħafna dwar il-pożizzjoni tiegħu hawnhekk meta qed nitkellmu dwar is-salvagwardjar ta' drittijiet ta' ċittadini u li naċċertaw li jilbanek fil-futur mhux ħajjispiċċaw mela bil-messija e, imur u dim il-nis e jgħidu e, għanna nuqqas mela intkom se jkollkom bżon tħalsu għal dawn il-problemi. Jekk ħanamlu xed jissuġġerixxi il-Kunsil mela ħanamlu l-affarijiet pajjiż pajjiż u għal darba oħra ħanuru li aħna ma nistawx nkunu memx m'hemmx solidarjetà hawnhekk nizdajfa fejħajib għaw dajfa dawk saħħithom saħħithom u dawn din lezzjoni li senatu għalhekk il-Parlament joqot joqgħod lura. L-unika mod l-uniku mod li aħna ħanirbħu, l-uniku mod li ħajrna xinna jekk ħankomplu nisimaw li eh, tajjeb aħjar li kol ma jkonnix soluzzjoni mill-li jkonna soluzzjoni ħażina rridu nżommu mal-pożizzjoni tagħna rridu nibqgħu sodi. kikum il-bidunet eh, bilna bejnietna, iva, imma kieku konna nitilfu mill-bidunet jiena naħseb li l-messaġġ tagħna waċar jiena naħseb li l-President fissem il-Parlament irrid mela jgħid dan vuċi għolja u uh, donnom u <laughs> ma ma jistawx jattendu dan id-dibattitu u ma jistawx jitru fuq aeroplanu jiġu għaw minna teni, iva jistaw jaraw id-dibattitu fuq l-internet imma nirridu nibattu dan il-messaċ li l-27 gvern ieħor kif eh, inkluż il-ġerm il-gvern Ġermanis li mhux ħajkun hemm soluzzjoni għabbażi li dak li eh, ta' l-affarijiet li huma ddeċidew irid ikollna l-metodu tal-komunità, metodu li ħares iċ-ċittadini u ma jagħtix preċedenza għall-interess tal-banek privati. Għanna inħarsu dik il-pożizzjoni. Grazzi ħafna għall-ICR, is-Sur Callahan. Grazzi ħafna President, jiena nipprova nkun ottimist dwar dawn il kustjonijiet Jiena nemmen li forsi xi darba anka sur Cohen Bendit ħajajt xi ħaġa bis-sens. Għalkemm jiena konda xej xettiku dwar jekk il-Kunsill seta' jasal għal ftejn fuq dan għax fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar bidla sinifikanti f'sovranità fiż-żona ura u nitkellmu dwar ammonti gwar ta' flus. Iva, donna għanna l-blueprint ta' ftejm li ħajpod jati ċertezza meħtieġa għal banek Ewropej. Iva, danna ma' fil-interess ta' kullħat, anka jekk ma' danna mux ħajinvolvi pajizi jena naħseb li għant fil-interess tal-kullħat u fil-interess tal-kullħat li jmwaqfu il-prattika fejn il-banek jamil li imma jekk dawna jmorru ħażin mbagħad minn ħalla 16 se jkollu bżonn iħallas għal dawn l-iżbali. Mhux qed ngħid li jiena kontra test tal-Kumitat eh, dwar l-affarijiet ekonomiċi imma għanna tħassib tagħna dwar il-pożizzjoni tal-Parlament l-ewwel qabel kollox irridu naċċertaw li dawk il-pajjiżi li qegħdin barra miż-żona euro li għandhom ħafna sassidjarji bankarji ta' żona euro pal Repubblika Ċeka l iżvezja huma involuti 100% fid-deċiżjonijiet li ħajja jolqtu l-interessi tagħhom. Bħala tieni punt jiena nemmen li jridu nħarsu il-budget tal-Unjoni Ewropea li dan irrid jagħti bailout lil eh, banek fi munita li eh, ta' dawk l-istati membri li m'għandhomx l-intenzjoni li jingħaqdu maż-żona euro u il-proposti tal-Parlament Ewropew bħalissa mhux qed jiggarantixxu dak li għadni kif qed. Jiena nemmen li rrid ikun hemm aspetti ċari dwar min irrid jieħu d-deċiżjonijiet meta żona euro jew dawk li qegħdin fiż-żona euro jifallu nittama li l-istati membri ħajtolbu għal dan il-mekkaniżmu rridu wkoll noqogħdu attenti li ma nimxux bil-kontra u li nispiċċaw b'sirottura tant li ħatkun ritrita li mbagħad eh, bank jista' jfalli f'kull ħin f'kull post. Ġifiri, hemm titjib li jista' jsir kemm fil-pożizzjoni tal-Parlamentu tal-Kunsill qabel ma nistgħu nsibu soluzzjoni li tkun xirqa għal pajjiżi ta' fuq u tisfel tal-Ewropa u dawk li għedin fil-Ewro u dawk li mhumiex u svertament għal xinis illum id-dibattitu tal-lum u l-vot mhumiex dwar li nippruvaw nimxu l-qoddim jew li qed nippruvaw nsibu soluzzjoni imma dwar il-lop dwar is-sassattat tal- u eh, Sur Hofstadt għal li għandna wkoll namlu kif qed jagħmlu l-Istati Uniti, jiġifieri jiena m'iniex sodisfatt fil-mija lama l pożizzjoni tal-Kunsill u la tal-Parlament jiena nemmen li rridu nħarsu r-regoli tas-suq uniku aħna nemmnu li rridu nħarsu regoli dwar lajnuna assistenzjali ma rridu nħarsu lejn l-istampa wiesa u għanna e, nimxu li lejn minn dan il-ġlit zaħir istituzjonali li jishtiqu jamlu. Aħna għanna tef dan il-parlament ta' deċiżjoni irridu aħna il-wet u dawn istessat setat b'mod responsabbli. Grazzi ħafna sur kalam u fissem il-gwem il sinjura Zime. Grazzi ħafna President. Il-fond tar-rezoluzzjoni li qed nitkellmu dwaru parti fundamentali tor parti importanti tal-Unjoni Bankarja. L-idea kienet li l-effetti eccessivi u l-fenomen tal-ban tal-aspetti bankarji jridu jkunu limitati li qed naraw aħna li kemm dwar il-proposti u l-argumenti mill-Kunsill li smajna sissa kif ukoll id-diskussjoni li kellna hawnhekk fil-Parlament aħna iva ħabbarna affarijiet kbar imma fl aħħar mill-axkar meta l-Unjoni Bankarja u l-mekanizmu ta' rezoluzzjoni ħajjiġi konfermat naraw aħna li eh, mux iksbu daqsek u eh, minn nista nassumi prezident meta niġu biex nitkellmu dwar il-Kunsil mxija ta' unek uh, u uh, inti ħati komunikalla iktar affarijiet. U uh, ma naħsibx il-Kommissjoni għandha tkun preżenti, għax li qed ngħidu għetnejdu qed ngħidu għall-Kommissjoni u smajna tweġiba minn is-Sur Barroza mill litratija tiegħek, jiġifieri dina bażi Tajba, jiena xtaqt nħu iktar minn il-Kummissjoni, pożizzjoni iktar ċara. Dawn is-sitwazzjonijiet ta' negozjati il-Kummissjoni rridu jgħidu xiridu jekk huma vera l-gwardjani tat trattati dwar il-qada twali ta' negozjati, kanna il-negozjati ta' trialogu il-biraħ u nasib għan u valtazzjoni imma ma kienx hemm moviment fil-Kunsill la l-IGA u la għal proċess ta' teħi ta' deċiżjonijiet fil-fond ta' rezoluzzjoni. Aħna qed nitolbu li nżommu ma' artiklu 114 il-metodu tal-komunità u rridu nevitaw aħna li il-Parlament juri li forsi jasen kunu lesti li ikolna mandat inqas aswisa l-approċ intergovernmentali. Il-deċiżjonijiet importanti fuq il-rezoluzzjoni hemmhekk irid ikun hemm il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew. Dan qed ngħidu b'mod ċar. Mhux ħanaċċettaw aħna li il-Kunsill ħajjeħu l-aħħar deċiżjoni. Aħna nafu feħa jimxu l-affarijiet l-istati membri b'saqqitom fil-kunsil ħaj jiddeċidu għalijom għal-banek tagħhom u jħarġu bir-regoli tagħhom u ħajkollhom ir-riservi tagħhom. Umbat eh, ħaj hemm xi ħaġa li ħasseħ kammek qed tfisser is-soċjalizzazzjoni tad-dejn privat tal-banek u l-istati membri dawk li ħarsu t-taxxa jiġu mitluba sabiex jerfgħu dawn ir responsabilta u l-konsekwenza ħarija hija li ħajkun hemm zbilanċ ikbar bejn l-istati membri, ġifiri dana ħaj ikattar il-problema. Umbat nixtiequ ngħidu li ma naqblux ma dan il-fatt. L-aħħar punt. Dak li kont qed ngħid jiena dwar li mhux ħanniksbu ħafna jekk aħna se niftħu dibattitu fuq il-problema ġifieri li l-affarijiet huma akbar wiss għalhekk ma jistgħux ifallu il-banek eh, mux għet imorru l-ħidma taħħom ta' kol jum, għet nitkelmu dwar mekanizmi komplikati. U jekk il-banek jamlu xolom, il-mekanizmu mux ħajkun meħtieġ. Puntiħor ftitijiem jilu aħna smajna mill-Ministru Ġermanis tal-Finanzi smajna opinjoni legali fejn qed jgħidu li artiklu 114 ta' trattat mhux biżejjed tal-fond għandna bżonn 352 ir-raġunament huwa mhux tajb biżejjed m'hemmx raġuni il-għala għandna nimxu minn 114 għall-artiklu ieħor nittama li l-Gvern Ġermanis qed nitkellmu dwar koalizzjoni kbira ta' imsieħba prinċipali li mhux qed nitkellmu biss dwar il-konservattivi li jridu jirbħu imma s-soċjalisti demokratiċi jridu jżommu ma' dak li qalu matul dawn l-aħħar ftit xhur u fil-Gvern Ġermanis dawna irridu jamlu l-pressjoni allura din il-pozizjoni tal-konservativi, din il-pozizjoni mandiċ tirbaħ u sir il-pozizjoni tal-Kunsil. Jiena ma nistax naħdem ek b'dan il-mod. Jiena nistenna li demokratiċi soċjali jerfu responsabilità tagħhom b'dan il-mod. L-aħħar punt tiegħi nittama li mhux ħanispiċċaw taħt pressjoni ta' ħin. Aħna ma kawżajniex eh, din il-pressjoni ta' ħin, il-fatt li il-mandat mhux ċar tort tal-Kunsill jekk aħna mux se niksbu rezultat f'dan il-parlament mux ħajkien hemm pożizzjoni u se jkollna bżonn nerġgħu nibdew mill-bidu nett. Grazzi ħafna issa fissem li jefdi is-senator. Kiedu, sarra puhemies. Sir Terrew, grazzi ħafna President. Jena naħseb li l-ewwel stadju tal-Unjoni Bankarja kien stadju tajjeb jena votajt favur madwar it-tieni stadju għandi dubi prattiċi kif ukoll fundamentali l-ekonomisti spekolaw li permezz ta' dan il-font hemm possibilità li l-effiċjenza ħatirbaħ. Jina nkwetat dwar ir-responsabilità ġunta tal mekkaniżmu ġifiri mekkaniżmu li jinvolvi il-gvernijiet nistgħu naraw li l-istati membri jixtiequ jevitaw situazzjoni li jekkem responsabilità komuni għal banek u għal istituzzjonijiet jixtiequ u jevitaw din is-situazzjoni ma nistawx imbijaw din is-sistema li ċittadina ħonejdulhom li jieġu frankati mill-li ħalsu l-spejjes, le, dina mux il-verita, jekk ħan waqfu fond il-banek ħaj trasferixxu l-spejjes lejn u dawna ħaj jispiċċaw fil mizanti normali tal-banek u bekk dawk li edin futħu l-baċ liktar li ħajibatu minħabba din is-sistema, jrid ikun hemm il-kontribuzzjoni se jkun hemm il-kontribuzzjonijiet minn dawk li ħalsu it-taxxa dejjem dawn jikontribuċu kemm jekk hemm eh, kriżi jew le jekk aħna se jkollna bżon norganizzaw font malajr kemm jista' jkun m'għandniex eh, aħna mela naqtaw minn negozjati nistgħu aħna nagħmlu dan għatwaqif tal-font, etnajdu eh, għaxar snin għal dan il-font, il-falliment mhux possibilità x'qed nitkellmu dwar xi ħaġa wis importanti. Nista' nagħtikom eżempju dwar kemm din ħaġa komplessa f'ħafna pajjiżi Finlandja f'pajjiżi fil-prattika hemm tliet banek kbar tnejn minnhom huma integrati fil- pajjiżi nordiċi imma f'dawn il-pajjiżi nordiċi l iżvezzja u Danimarka mhumiex parti għalhekk dinna mistoqsija xiġi meta dawn il-banek nordiċi jiltaqgħu mal-problemi donnom dawn l-affarijiet mhux qed iseħħu bħalissa peress li um, ma b'saħħithom ma ma jekka jiltaqgħu mal-problemi xa tkun is-sitwazzjoni fil-pajjiżi differenti hemm din il-biża li aħna se nispiċċaw inħallsu għal dawn l-affarijiet. Jiena qed ninkwieta li aħna tinħaffuhom dawn l-affarijiet wis u qed ninsaw li qed nitkellmu dwar kriżi futura u mhux attwali. L-iktar ħaġa importanti li naċċertaw aħna li il-self tossiku u l-karti tal-bilanċ tossiċi ma jisirux parti minn dan il-mekanizmu. L-istress test fallow fil-passat, jekk mux ħajahdmu d-darba, mela din għal ħagġa ħatkun inkwetanti u kol. Jena naħseb li sabiex niksbu unjoni bankarja tajba ma nistawx aħna nixbu l-affarijiet billi naġlu għam l-affarijiet u nevitaw ir-responsabilta ma permezz ta' negozjati fuq affarijiet fħin xira. Grazzi ħafna fissem minn mux affiljati sur Stojnov. Grazzi President. Iva, waqt il-ħidma tija ġifiri waqt din il-leġislatura, jiena dejjem ħarist l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Dawk iċ-ċittadini li jista tiħarsu lejna emmek minn hemm fuq mill-gallarija edin emmek sabiex namlu progress dawna pal jixċi jixtiequ li jitfaddil tagħhom il-flus infaddal jiġi ħares ma jixċuqux u ma jħallsu darbtej minħabba dawn il-klip il-bahar minnajr skrupli finanzjar jissa wasal il-ħin il-moment li namlu xi ħaġa konkreta iġifiri nixtin fakkarkom li l-Unjoni Ewropeja ja Unjoni Sovrana ta' stati u mhux Unjoni ta' 28 pajis autonomu Sur Swadaba għal ma nistawx ma nix neskludu xi stati fuq xi bażijiet eh, partikolari u li l-mekanizmu rrid japplika l-istati kollu imma kollha imma hawnhekk għandna problema l-Unjoni Ewropea m'għandix il-kompetenzi sabiex tieħu azzjoni hawnhekk. U jekk stat membru wieħed u l-ikbar stat membru qed nitkellem dwar l-istat fejn jinstab li sibi meta dan l-istat jaħseb li jem problema dwar dana kollu għanna mela nsaqsu l-inna nfusna jekk l-affarijiet mxin ħarir. Nista' ngħid imma fuq il-bqija nappoġġa l-kellima kollha l-kollegi tiegħi il-ħidma tiegħi waqt li konna niddiskutu dan ir-rapporti wara li jiena appoġġajt dan ir-rapport mill-bidunet u ovvjamma jekk aħna nixtiequ li din is-sistema taħdem għal kulħadd ħajkollna bżonn aħna naddu minn riforma ta' trattati. It-trattati rridu jiġu emendati u mbagħad meta l-istati membri kollha meta il poplu sovran tagħhom jaċċettaw dawn l-emendi un mbagħad nistgħu naddu għall-istadju li jmiss xi tip ta' federalizzazzjoni. Jiena naħseb li l-Kummissjoni Ewropeja u dan is-Super Mario Draghi issa mela mexew lilin mill-frontieri kollha. Sinjuri, mhux qed nitkellmu dwar lob tal-computer, aħna mhux qed nippruvaw niklu xi tip ta' faqih maġiku le. Qed nitkellmu dwar il-fatt li ħanimxu lejn Unjoni Sovrana. Grazzi. Il-President tal-Kumitat Isra Buz, grazzi. Aħna smajna mill-Presidenti tal-Grupp li saħħu l-pozizjoni tal-Kumitat tiegħi u d-dibattitu tagħna aktar kmieni din il-ġimgħa fit-trilogi jiena dejjem qed ser inkompli ngħid il l-kwistjonijiet kollha jinsabu qudiemna sabiex ninnegozjawhom. Kenna tliet trilogi fejn il-Presidenza Griega ma kellha l-ebda mandat ta' negozjati. Apparti dak tal-pożizzjoni tal-Kunsill u hemm limitu sakemm aħna nistgħu nibqgħu nispjegaw il-pożizzjoni tagħna lil xulxin u ħlejna ħafna ħin. Jiena ħadd inizjattiva minn jeddi u ressaqt idejat il qudiem li lin mill-pożizzjoni tal-Parlament. Il-Kummissjoni għenitni wkoll f'din l-attitudni tiegħi, imma hemm bżonn iż-żewġ naħat. Jiena ma nistax inħalli lill kollegi jaqtfu rashom u jien m'għandix aptit illi nagħmel dan u lanqas intenzjoni. U għalhekk il-Kunsill irid jiċċaqlaq u jrid juża l-immaġinazzjoni wkoll ikun aktar Ewropew Irid ikun ċar. Il-passi zar ċkejkna biżejjed Jiena smajt xi ministri jgħidu li m'hemmx flessibilità Iżda l-affarijiet mhux jaħdmu. Issa hemm ċertu merti fil-pożizzjonijiet tal-Kunsill u tal-Parlament fitnej li huma u jekk irridu issa hemm jiena nista' naċċetta illi jrid ikun hemm l-aħjar miż-żewġ naħat u mhux l-aħjar u l-ar ta' naħa waħda biss, kodeċiżjoni tfisser illi aħna rdu nippruvaw insibu l-aħjar mit-tnejn. Illum nistgħu nurukom illi nistgħu nivvotaw dwar pożizzjoni waħda, nistgħu narġaw niġu u nivvutaw dwar kompromess ġust, iżda mhux ħanarġaw. niġu u nivvutaw dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill. Jew inkella xi verżjoni kważi identika tal-pożizzjoni tiegħu. Grazzi. Grazzi tassew, Onorevoli Bowles. Issa flok il-rapporter Sinira Ferreira is-Sur Sanchez President. Grazzi ħafna Sur President. Fisem ir rapporter Lisa Ferreira Nixtieq nirringrazzja it-ton u l-kontenut tad dibattiti li saru hawnhekk. Sur Sanchez. Sekonda. Sekonda waħda jgħid president Herr Kollege Langen, ich höre das auch. Vielen Dank. Sur Lange, Iva, anka jien smajta issa. Grazzi ħafna. ta' dik l-indikazzjoni tant diskreta għandna problemi zar tekniċi fil-kabina Ġermaniża. Mela, le, issa l-Ġermaniżi jirġgħu jaħdmu. Tajjeb wis, Sur Għan kompli, Sur President. Mela jena bdejt l-intervent billi qed li jena nixtieq nirringrazzjakom għal ton u għal kontenut tad dibattiti li saru bilan tal-prezentazzjoni tal-pożizzjoni tagħna tal-Kummissjoni tal-Ekonomija u illum minnaħa tal-mexxejja tal-gruppi. Jiena naħseb li issa rridu ngħaddu għal fażi li jmiss. Sekonda waħda, Sanchez. Skużani, verament skużani. Jider li il-kabinat ġermaniza tajd li li għaw xaħat jisir ilom il-mikrofonu. U ma jgħidu li għal-kabina Angliża li qed tisraq ilhom il-mikrofonu. Mela, Renjonit. tistaw kontrollaw naqra ruħkom ħalli nisimaw il-Ġermaniż u għal darba nerġa' niskuża ruħi lil l-Onorevoli Sanchez Presedo. Iva, eh, Sanchez Presedo jkompli, Iva, ħna nishtiqu li kullħat ikun jaf li il-kanal Ġermanis jaħdem. Mela, dak l dibattiti li għamilna sissa marna xinix naslu għal riżultati u issa rridu namlu l-votazzjoniet fil-parlament u jena nishtiq nitlobkom li namlu votazzjoni. L-ewel naħda netta li il-parlament rrit jieħu u il-responsabiltajiet tiegħu bħala koleġislatur u tini net li nassiguraw li l-leġislazzjoni kollha l-elementi essenzjali kollha u li namlu dan b'mod ċar u sot. L-Unjoni Bankarja trid tkun parti mill-Unjoni Ewropea dan huwa proġett komunitarju. Għandna bżonn ta' mekkaniżmu wieħed li jista' jaġixxi blaċla. Għandna bżonn ta' font wieħed li jaħdem mill-ewwel u li kollu possibiltajiet finanzjarji. Għandna bżonn li namlu dan ukoll billi nitolbu lil kunsill sabiex jiċċaqlaq għanna bżon ta' mandat ta' negozjati minnant il-Presidenza Griega li xlan tal-Parlament u għanni u ftejn fl-ewel qari. Dan u ftejn ambizjus u b'kontenut siwi. U palissa l-Parlament se jkollu jitlob lil-Kunsil u il-Kunsil rritu jieġeb. Sanchez Presidu, la sfat fidi kommissjoni għabani. Issa f'sem il komissjoni Isur Barnier. Grazzi. Grazzi tassew, President. U grazzi li l-kom il koll eżis membri tal-Parlament Ewropew. Jiena ta' bilħaq rikonoxxenti għal istudentuni għal darboħra din il-ġimgħa sabiex nitkellem dwar din il-kwistjoni kbira tal-Unjoni Bankarja. It-tieni pilastru ta' l-Unjoni wara ħidma bla edha tagħna dwar l-ewwel pilastru ġifiri supervizjoni tal-banek kollha fi zona euro u dawk il-pajjiżi illi jixtiequ jissieħbu f'din iż-żona fuq bażi volontarja qabel ma jissieħbu fil-żona euro. Ovvjament aħjaruf mill-li aħu il supervizjoni hija ugwali għal prevenzjoni. Iżda jekk ser ikonna bżonn kura u aħjar illi illessu ruħna għal xi kura li ser ikun hemm bżonn. U mhux nirrikorru lejn il-kontribwenti u nistaqsu lilhom iħallsu qares. Għalhekk ninsab hawnhekk illum sabiex niddefendi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Għaliex aħna? Naqblu ma'kom il-proposta li qed naħdmu dwarha hija urġenti u hija proposta meħtieġa. Issa il-Kummissjoni bħal dan il-Parlament tixtieq illi jkun hemm ftehim tajjeb, ftehim kredibbli l-iktar għall-atturi fis swieq finanzjarji irridu mekkaniżmu konkret, effettiv illi kun jinsab hemmhekk sabiex issir ir-riżoluzzjoni tal-banek jekk ikun meħtieġ ma jkunx hemm minn sabiex insalvaw banek li kunu qed ifallu u nevitaw illi b'mod sistematiku ikonna nirrikorru lejn min iħallas it-taxxa lejn il-kontribwent. Jiena hekk qed fit-trilogu li sar il-bira u ħadd nota tal-ispirtu kostruttiv illi kien hemm mod partikolari fost is-Sinjura Bowles illi mexxiet il-proċedimenti Sur Sur Gigol, l-Onorevoli Sanchez Presedo. Il-kollegi kollha illi qed jirrappreżentawkom. Jena nishtiq ngħid ukoll illi aħna nixtiequ fejqan ta' malajr lil Eliza Ferreira. Nafu li kella titla' minħabba raġunijiet ta' saħħa. Madana kollu, kifet il-bira ħahna kena diskussjoni miftuħa mens kif għal sur Venizelos s tal-jemilu. Aħna irrevedejna il-bost aspetti tekniċi tat test, issa naturalment dan huwa dokument kumpless immens. Hemm ħafna affarijiet involuti u għalhekk hemm bżonn ta' diskussjoni dettaljata u din hija ġustifikata. Qegħdin nitkellmu dwar salvataġġ ta' istituzzjonijiet finanzjarji li jiffinanzjaw 75% tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet Ewropej. Dawn l-entitajiet kellhom effett sistemiku matul il-kriżi. Għal dan il-għan aħna irridu nillimitaw il-konsegwenzi ta' riżoluzzjoni bħal di u ma nkomplux naħlu l-ħin kif kienet jgħid is-sur Sanchez Presedo li neħdu xofa mill-kriżi. Sinjuri, ejjew inkunu onesti hawnhekk il-ħidma li jintom għamiltu, il-ħidma li jien għamilt flimkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill. Irnexxilha tikseb ħafna Sabiex nindirizzaw il-konsegwenzi tal-krizi, adottajna aktar minn 30 riżoluzzjoni. L-Amerikani għamluha bil-mod tagħhom, blat ta' Dot Franks per eżempju, ippruvaw jipproteġu lil min għandu depositi sabiex iħarsu wkoll il-kontribwenti, il-konsumaturi u l-ċittadini. Għamilna ħafna l-inna aktar ġnaqtfu. Irdu nkomplu b'ħidmietna dwar it-tieni pilastru dwar l-Unjoni Bankarja. Signora Zimmer, mhix qed tagħtina widen imma żgur li ser tara r-rekord tal-proċedimenti tagħna il-minuti. Wet nirreferi għalik, Sinura Zimmer. Grazzi tassew. Jiena nixtieq ngħidlek illi trid tħares lejn aħħar verżjoni reċenti li jiena preżentaj tal-Kummissjoni dwar bidla strutturali ta' 30 l-akbar bank. Għaliex din hija l-kwistjoni li rdu nindirizzaw mal-ewwel irridu nħeġġu lil banek il-kbar sabiex jaqdu dmirhom, jagħmlu rwolhom. Irridu nġeluhom iselfu lill ekonomija u mhux jinvolvu ruhom spekulazzjoni. Fadlinna ħafna x'namlu sabiex noħorġu Biftejim mal-ewwel qari ovvjament ser ikun hemm din il-kwistjoni sensittiva għal parlament jiġifieri il-ftejim intergovernattiv it-triq li ddeċidew li jaqbdu l-gvernijiet. Din hija l-alternattiva li ġiet preferuta min-naħa tal-Kunsill. Jiena tkellim dwar dan it-tlieta, sinjuri, u nista' ngħidilkom illi aħna nemmnu l-artikolu 114 huwa bażi b'saħħitha Sinjor, sur jan nista' ngħidlek illi għandna bażi artikolu 114 għandu jiġi użat sabiex titwaqqaf jitwaqqaf il-fond ta' riżoluzzjoni. L-unika ħaġa li ma sax nikkonfermalkom hija li r-rikors għal ftehim intergovernattiv mhuwiex konformità ma' trattat hekk qed jgħidulna s-servizzi legali sakemm jikkonċerna il-mutwalizzazzjoni tal-fondi jiena staqsewni mod speċifiku dwar dan u sur Barroso wieġeb il-mistoqsija ta' sur Xewl sina lest illi inwieġeb għal kull mistoqsija illi għandkom kifettilkom fi trilogi lest li niċċara xi punti li għatantkom xi dubju dwarhom u nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Iżda sinjur irridu nuru spirtu ta' kompromess, irridu nippruvaw naqblu dwar dan il-punt tas-sew sensittiv. Il-fema tiegħi hija illi l-Kunsill u nittama li jagħtuna widen jisimgħu minna irrit jirrealizza li dan il-ftehim huwa importanti u forsi jevalwa l-impatt tiegħu fil-bqija tan negozjati hemm ċertu aspetti tal-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni li aħna rridu niddeċidu dwarhom. Hemm fatturi oħra wkoll Biċċiet oħra li aħna irridu nieħdu deċiżjoni dwarhom il-gvernijiet u responsabilità demokratika tagħna l-kol għandha tieħu preċedenza. Jiena tajtkom id-dettalji tal-proposta tiegħi fi trilogu u malaj malajr nixtieq infakkarkom fejn insabu bħalissa l-ewwel net aħna nixtiequ naraw ġabra ta' mutwalizzazzjoni nazzjonali sabiex ikonna fond komuni. Kif għal disjoni rapport minn kowl, aħna nishtiqu fond konġunt, fond komuni mill-bidu net. Jiena nemmen illi dan jaqbel ma l idea ta' Surver Hofstad, iġifiri li għanna bżon ta' Sunset Clause ta' skadenza għal ftejim intergovernativ. Aħna irridu kol insibu xi tip ta' ftejim dwar il-backstops. Anke jekk ma jkonniġ pooling tagħhom. Mod gradwali irridu dan il-proċess ta' mutualizzazzjoni il telet net huwa importanti illi aħna noħorġu b'mekkaniżmu illi jilqa li jagħti lok għal teħid ta' deċiżjoni rapida ħalli nkunu nistgħu nieħdu azzjoni mill-aktar fis possibbli. Sur Kalanen, kont qed nagħtik widen ftit ilu u kellek raġun tgħid illi dan il-mekkaniżmu jrid ikun wieħed effettiv. Irid jilqa' jantiċipa il-kriżijiet tal-ġejjin u kif għattinti sew aħna m'għandniex nitkellmu biss dwar din il-kriżi imma dwar il-kriżijiet illi jistgħu jista' jkollna. Dan għanna namlu permess ta' dan il-fond u għalhekk aħna ser inkomplu b'ħidmietna dwar il-mekkaniżmu ta' supervizjoni. Sinjuri, il-kwestjonijiet kollha rdu indirizzaw jinsabu d-dimna u jiena naħseb illi aħna għandna it-triq lesta sabiex insibu kompromess irdu nkunu proattivi jiena naf illi jintom bħala parlament jintom ħerqana li tagħmlu dan u għalhekk għandkom da, għamiltu dan id-dibattitu llum tridu mekkaniżmu b'saħħtu sot illi jissalvagwardja il-kontribwenti il minġemma l-flus kif ukoll l-ekonomija Ewropea kollha. U bħal kummissarju Bħala komissarju ta' suq uniku jien nixtieq infakkarkom dwar il-ħtieġa ta' laqda u l-koerenza fis-suq uniku xi pajjiżi għadhom mhux fiż-żona euro u l-istabilità taż-żona euro hija importanti għalihom daqskemm importanti għal pajjiżi fiż-żona euro. Għal daqstant għandna bżonn ta' regoli komuni dwar l-għajnuna mill-istat u affarijiet simili illi kopru 28 stat membru illi il-kol għandhom rwol fil-koerenza ta' uniku. Irridu navanzaw kif qal sur Verhofstadt, kif għal sur Svoboda, dak li issa neħtieġu huwa mandat ġdid għal Kunsill Ecofin u din hija talba tagħkom li jien se ngħaddija l kunsill il-Kummissjoni il naturalment hija lesta li tkompli taqdir r-wol tagħha li tagħti sema aħna ser nistiednu l membri tal dan il-Parlament sabiex jaħdmu għatiħ dwar strument Ewropej kif għal sur kombendit u sur svoboda aħna ma rridux niddefendu biss l-interessi nazzjonali u l-autoritajiet u l-Kummissjoni hija lesta u determinata li taħdem dwar mekkanizmu Ewropew ġenwin. Grazzi. Komissar. Grazzi tassew, komissarju. Signori, Nirringrazzjakom għal sarijiet tal-gruppi nassumi li aħna naqblu illi l-Unjoni Bankarja hija fost jekk mhux l-iktar proġett fundamentali f'dan il-mandat tal-Parlament. Mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni, l-SRM, huwa proġett ewlieni ċentrali għall-istabilità tal-Unjoni Ewropea u d-dinja kollha kemm hija. Sitwazzjoni hija din. Il-Kumitat Ekon f'dan il-Parlament iddeċida dwar il-pożizzjoni tiegħu f'Diċembru il-Kunsill iddeċida l-għada issa bejn iż-żewġ leġislaturi irid jinstaf Kompromess sensittiv illi jikseb maġġoranza miż-żewġ naħat. Jiena qed nifhem dak li ntqal mill-president tal-komitat inti tifhem u tinsisti l rwol ta' kol-leġislatur tal-parlament fil-proċedura leġislativa huwa rwol kruċali u importanti. Jena laqtuni żewġ affarijiet minn dak li qed inti. Li il-post tal trasparenza demokratika u l-leġittimità huwa hawnhekk f'dan il-Parlament u ma nistawx naċċettaw illi l-Parlament ikun esklus, ikun imwarra bħala leġislatur. Inti tlabt illi aħna illi jien nibat itra l kunsill u nitlob għalla straordinarja tal-Ekofin. Din kienet xi ħaġa illi l-maġġoranza tal-gruppi talbu għaliha jiena ser nagħmel dan U ser ngħid li l-Kunsill illi aħna lesti illi nkunu parti illi nieħdu sem flaqa straordinarja flimkien mal-Kunsill. Ek ser ngħidilhom. E Is-Sur Royal. President, forsi xi ħadd jista' jispjegali xtaħbad din il-proċedura mhux ta' soltu straordinarja dwar dan is-suġġett ma fimsew. Il-Kumitat tal-Parlament iddeċida illi kollu trilogu mingħajr ma kun hemm vot fil-Parlament. Bdew it-taħdidiet, jidil li xi ħaġa tajba ħafna u issa f'dan ir-round tkellimna f'din il-sessjoni, il seduta tkellimna darbtejn fuq dan is-suġġett hekk importanti inti se tibaddin li trassa parti deċiżjoni u ser tkompli għaddejaw koll il-proċedura ta' soltu ta' trilogu. Għaliex? Għaliex mhux ma nażlux proċedura jew oħra. Jew nkella għaliex mhux qed naħslu taħlita ta' tnejn. Mux qed nifhem sew. Nixtieq illi li aħjar. Għaliex jiena nimmaġina illi fil-ġejjien forsi nistgħu nagħmlu dejjem hekk. Ob Sie ein einfaches Gemüt sind, Herr Reul, das überlasse ich Ihrer eigenen Feststellung. Ich äh, bin gehalten, die Beschlussfassung der Konferenz. Inħalli id-deċiżjoni fidek. Għaliex din kurzita li kellek inti jiena nżomm ma dak li tgħid il-konferenza tal-presidenti talbet sabiex kuna konsultazzjoni qabel trilogu ta' nhar it-tlieta u mbagħad wara trilogu tal-bieraħ talbet sabiex tintaqa mat-tim ta' negozjati xi ħaġa li ġrat u mbagħad wara kellu jkun hemm diskussjoni bl-interventi tal-kapijiet tal-grupp illi kienu ser jesprimu il-pożizzjonijiet tal-gruppi fid-dawl tal-riżultati tal-eżitu ta' trilogu tal-bira u hekk ġara. Apparti minn hekk, il-konferenza tal-presidenti deċidiet diġà 14 il-ġurnata ilu illi nivvutaw dwar l-emendi tal-Kumitat għall affarijiet Ekonomiċi u Monetari bi rakkomandazzjoni illi ma jkonniex votazzjoni aħħarja jiena nemmen illi r-raġunijiet tal-Konferenza tal-Presidenti kienu dawk illi aħna nibatu sinjal ieħor il kunsill ngħidulu illi għandna maġġoranza pożizzjoni ta' maġġoranza fil-Kumitat Ekon, pożizzjoni appoġġata mill-plenarja, iġifieri in-negozjaturi kellhom pożizzjoni aktar ingħataw pożizzjoni aktar imsaħħa viżavi il-Kunsill. Fuq deċiżjoni ta' żewġ gruppi il-konferenza tal-presidenza tal-presidenti ħadet din id-deċiżjoni b'maġġoranza kbira. Għalhekk jiena qed napplika id-deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti. Dan ma kienx suġġeriment, Onorevoli Royal, imma kienet deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti u jiena hekk għamilt imxejt magħha. Għaw xator jixtieq jitkellem hekk jogħġbok. Onorevoli Szymanski. President, Signori, Il-biraħ qabel l-aħħar vot fuq il-rapport tal-politika tal-klima u l-enerġija sal-2030, il-President għamela impossibli li jiena nati l-opinjoni tiegħi fuq il-forma ħarija ta' dan ir-rapport. Din ċertament affettwat il-votazzjoni innifisa. Fil-fatt wara nofsinhar mbagħad irċivejt informazzjoni minant il-Buro tal-Parlament li il-President ma ħadimx skont ir-regoli tal-Parlament. Għalhekk jiena nixtieq nirċivi il-pożizzjoni uffiċjali stqarrija mill-President tal-Parlament fuq din il-mod kif aġixxa. Herr Szymanski, ja. Onorevoli Manski. Iva, vera. Il-bira qabel il-vot inti tlabt li titkellem U tlabta fil-fat bil-miktub minn ġurnata ta' qabel. Inti għamilt kif suppost. L-izbal kien ta', ta servizzi ta' sessjoni li maddewx eh, din it-talba l-Viċi President. U s-soltu din titħol fil-noti tal-President un bat naddu lek il-kelma kieku. U wara l-ilment tijak fil-konferenza tal-Presidenti il-president tal-grupp tijak semma dan il-punt, provajna nsolvuwa u rritnajdlek dejjem eh, ġili jġru zbali, eh, kien zbal ta' servizzi tal-sessjoni u ma jiskużaw ruħom miegħek. Nispera taċċetta din l-ispjegazzjoni Iva, kien fil-fatt zbal u misek tkellem inti. L-Onorevoli Kenny. Grazzi, Sur President il-point of order tiegħi għandu x'jaqsam ma deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti li jiposponu d-dibattitu tal-lum fuq id-devastazzjoni li ehm, seħħet fil-bahar tal-punent, ġifiri Spanja, Franza, portugal Renju Unit, qed ibatu minħabba dawn il-maltempati li ma qasma kien bħalhom u l-arar li qed jaffettwa il-ħajjiet tan-nies dan huwa żmien meta għandu jkollna dibattitu biex nuru solidarjetà man-nies. U jien kun naf għalfej kien hemm sospensjoni, partikolarment għaliex bejn l-10 u nofs u l-11 ma ġara xejn illum ma kienx hemm dibattiti, ġbi dan huwa dibattitu li jista' jsir fis-sessjoni li jmiss, ħannibatu s-solidarjetà tagħna ma' dawn in-nies li ġew affettwati u hemm bżonn li ngħinuhom b'kull mod li nistgħu. Grazzi. Herr Kelly, auch hier handelt es sich um eine Onorevoli Kelly, Iva, din ukoll kienet deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti. Il-gruppi ma ridux li dan il-punt ikun fuq l-aġenda ta' dalodu. Iżda din hija xi ħaġa tista' titpoġġa fuq l-aġenda fi kwalunkwe mument. Jiena naf li l-kumitat responsabbli se jeżamina din il-kwistjoni u iva hemm il-possibilità li din titpoġġa fuq l agenda tal-sessjoni parzjal li jmiss. L-Onorevli Golnish. Sur President, sekonda wahda. Inti xtaqt rispondi tajċa ħaġa fuq fu dak li għall onorevli Kelly? Iva jena xtaqt sempliciment najt li l onorevli Kelly li kienem talba biex din il-kwistjoni titpoġġa fuq l-agenda tad darba li jmiss. Għaxem reġuni oħra u koll l-Austria, l-Italja, minħabba eh, ħafna borra, kienem marar u koll. U il-mozzjoni qed issir sabiex dan jitpoġġa fuq din il-kwistjoni titpoġġa fuq l-agenda li jmiss. U naħseb li l-gruppi ħajaqblu fuq dan. Grazzi ħafna, s-sannu Ravli Gonnex. Sur President, mux ħantawa. Huwa tajjeb? li inti taraf li zbal li sar kontra l-Onorevoli Szymanski, ma jiena nixtieq ngħid. Dak li jixtiequ ħafna membri ta' din il-Kamra, mir mhumiex diskużi, iżda L-Onorevoli Szymanski pala rapporter kienet jitlob li tivvotaw kontra din ħaġa mhux tas-soltu u kiku eh, seta jitkellem fil-moment li kellu jitkellem dawn seta jaffettwa r-riżultat tal-vot, tal-votazzjoni. tal votazzjoni Iġbiri jina naħseb li il-votazzjoni eh, marret mod differenti mill setat għalek jina naħseb li rapporter missu jinaħta l-opportunità li jitkellem għalek jina nsejħ biex il-votazzjoni terġa sir. Nur revi gonnex. Aħna din il-kwistjoni eżaminajnija fid-dettal anka eh,